Negrisku. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni. Applikazzjoni IGF e 2015. Votazzjoni miftuħa, għanna vot wieħed. Votazzjoni hija maluqa. Taddi. Rapport Novakov, mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal globalizzazzjoni, votazzjoni waħda, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni hija magħluqa. U tgħaddi. Rapport Fernandez, apposta budget emendatorju. Emenda numru wieħed dawk favur. Ollu jdejkom jek joġobkom dawk kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Paragrafu 5 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Premessa E. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi votazzjoni dwar riżoluzzjoni kollha kemmi, no votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni finala tgħaddi Rapport stajes. Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri, is-Sur Samo Jereb. Votazzjoni b'skrutinju segret Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Il-rapport Xoltes ħatra proposta ta' membru tal-Orti tal-Awdituri Sur Mikar Skoslovsk. Skrutinju sigrit, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Soltes ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri is-Sur Jan Gregor. Skrutinju segret, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Soltes, ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri, is-Sur Ladislav Balko. Skrutinju sigriet, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U din hija approvata. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri, is-Sur Wojciechowski. Kurtinju, sigriet, il-votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. U issa, naddu għal mozzjoni għal risoluzzjoni u dana skont oġġezzjoni skont artiklu 106 tiġdid tal-approvazzjoni tas sustanza attiva glifosat. Proposta ta' risoluzzjoni tal-Kumitat Envi, paragrafu 1, emenda 44, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Bekna naddu għal-emenda disa'. Paragrafu wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Ma taddix. Emenda 32, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi. 33, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jamaluqa. Taddi. 34, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 35, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Paragrafu 2, emenda 10, tisa partijiet, l ewwel parti, u rudejkom jek joġobkom dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa maluqa approvata Tilet parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa maluqa taddi ir-raba parti votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa maluqa taddi. Il-ħames parti u li jdejkom jek joġobkom dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. is sit parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi. Seba parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. tgħaddi. it tmien parti votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Tgħaddi. Id-disa parti votazzjoni nominali il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Tgħaddi. Emenda 45 tintaqa' 11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 fi ta' kompromess sabiex nipruvaw inqalbu il-divergenzi li hemm jiena se niproponi din l-emenda fl-emenda 11 u l-parti titlob l-Kummissjoni li ġedet l-approvazzjoni ta' glifosat għal periodu massimo ta' seba' snin fakkar li il-regolament 1107 tal-2009 jippermetti l-Kummissjoni tirtira l-approvazzjoni ta' sostanza attiva għal periodu li waqtu i tista' tagħmel dan jekk dan tagħna ma jkunx jissodisfa il-kriterji. Pożizzjoni kontra din l-emenda? Anzi, hemm 40 li jumu le u għalhekk nivvutaw emenda 11 skont il-modifika verbali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti votazzjoni hija miftuħa. Skużawni, nifqu ftit.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 Le, le, mux tard wis, għalix, għalix, evidentement, skużawni, skużawni. Għawnek maħnix fxieġli, għawnek skużawni. Mela, jider illi il-kollegi li huma kontra kellhom interpretazzjoni illi ovvjament waslet wara. Kien hemm xi ftit ta' dewmien u allura ċertament, u mamlu dak li aħna jom jamlu jekk huma kunu kontra u allura rridu nirrispettaw il-fema il tagħhom kien hemm erbajn iva mela bekk l-emenda taqa'. U allura naddu għal żewġ partijiet tal-emenda 11 l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Madwaqa. Taddi. Mela, emenda 20 taqa, 46 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 47 de. Votazzjoni nominali, votazzjoni ja miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 36. U idejkom jekk joġobkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet niverifikaw votazzjonija miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 12. Ollu idejkom jekk joġobkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. 48. Verifika tajjeb mela numru 12. Votazzjonija miftuħa. Maluqa? Taddi. 48 votazzjoni nominali, votazzjonija miftuħa. Maluqa. Taddi, 49, żewġ partijiet. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 37. Ollu jdejkom jekk joġobkom dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 38. 37 namlu verifika. Votazzjonija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 38. Ollu jdejkom jekk joġobkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 50 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 13. Votazzjoni maqsuma wkoll dawk favur l-ewwel parti. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti. Dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet u namlu verifika. Votazzjonija miftuħa. Maluqa? Taddi. 51 de. Ollu jdejkom jekk joġobkom dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 19 Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 21 u li jdejkom jekk joġobkom dawk favur. Dawk kontra. Assenzjoni taddi. Wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 15. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 16 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Premessa D. Emenda 39 D. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. Tnejn, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 17. Premessa de, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Issejja maluqa. Ma taddix. Premessa E, L-emenda 40 de votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 3, żewġ partijiet. L-ewwel parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. ma taddix. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. U luqa. Taddi. Erba, żewġ partijiet, u li jdejkom jikkaġobkom l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Wieħed u erbajn, dawk favur. Verifika, Iva. Tini parti. hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. erbajn. Ollu jdejkom jekk joġobkom dawk favur, anzi le din taqa, skużawni. 41 taqa. Premessa o emenda 5, votazzjoni nominali, l votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Premessa R, 42 D, votazzjoni nominali, l votazzjoni hija miftuħa. Issa maluqa. ma taddix. Sitta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Premessa u votazzjoni nominale, niftu votazzjoni. L-emenda hija 43 d. Votazzjoni hija maluqa. ma taddix. Emenda seba. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Premessa we emenda numru 8 u li dejkom jekk iġobkom dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi 18. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa maluqa. Ma taddix. Emenda 22, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi. 23, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. taddi. 24 u l-idejkom jikkerġabkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjoniet ma taddix. 25 verifika iva namluwa. 24 votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi. 25 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. maluqa taddi 27 u jekk joġobkom dawk favur dawk kontra astenzjonijiet jekk ma tollux idejkom ma nkunux nistgħu nivverifikaw. Mela ikonna nivverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa? Taddi. 27. Ullu jdejkom ikjoġobkom dawk favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. Verifika, mi verifikaw. 27. Il-votazzjoni hija miftuħa. maluqa, taddi. 28, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa, taddi. 29, u li dejkom jikġobkom dawk favur. Kontra. Astenzjoniet, taddi. 30, u li dejkom jikġobkom dawk favur. Kontra astenzjoniet ma taddix, nivverifikaw, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix, 31. Ollu jdejkom jekkoġobkom dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Nivverifikaw, aħjar. Il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa naddu għal votazzjoni dwar riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Issa hija maluqa. tgħaddi. Passiamo ora Issa nadu għal rapport ta' Kanjete, l-Unjoni Ewropea f'ambjent globali li jinbidel. Għaw xaħt li jishtiq jitkellem? Le? Mela, wara paragrafu numru 3 tal-emenda numru 1 f'let partijiet. L-ewwel parti, votaw, l Widejkom? favur kontra astenzjonijiet ta' dittini parti favur kontra astenzjonijiet niċċekkjaw niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni ma taddix it-tielet parti u l-idejkom favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu numru 5 għanna il-test oriġinali fl-ewwel tliet partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali niftar votazzjoni, votazzjoni magħluqa. Taddi tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddi, paragrafu numru 6, il-test oriġinali fit tlet parti, niftaħ l-ewel eh, votazzjoni fuq l-ewel parti, votazzjoni maluqa. Taddi tini parti u kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Tgħaddi u kol it-tlet parti, Għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Paragrafu numru 9, test oriġinali, eh, vot eh, nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu numru 10, tlet partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddit li parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Parti vot nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. din taddi. Paragrafu numru 11, il-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din Paragrafu numru 12, f'żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Em, taddi. It-tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tieni parti ta' wkoll. Paragrafu 17 ta' dokument oriġinali f'żewġ partijiet għallu idejkom favur kontra astensjonijiet di Tieni parti favur kontra astensjonijiet approvata. Paragrafu 23 f'żewġ partijiet L-ewwel parti u l-idejkom favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet di. Paragrafu 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> dan il-paragrafu jaddi. Paragrafu 27 il-dokument oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Jaddi paragrafu 45 tal-emenda numru 2 favur u idejkom kontra astensjonijiet jaddi premessa ċi il-test oriġinali f'żewġ partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Taddi tini parti favur kontra astensjonijiet taddi. Il-sottotitlu wara il-premessa enna tal-dokument oriġinali f'żewġ partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi tini parti. Favur kontra astenzjonijiet ma taddix imma ħan iċċekjaw din. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U fit-tieni parti ma taddix. Issa nivutaw ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U tanti jiena il-sur kanjete, sinjura kanjete nifirħila, issa naddu għal rapport Meserix l-implementazzjoni u reżami tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u l azja ċentrali, paragrafu numru 3, il- favur kontra stenzjonijiet, tini part taddi, tini parti favur kontra stanzjonijiet. Nitċekjaw, niftaħ votazzjoni Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Paragrafu 65. L-ewwel parti kontrari favur, astenzjoniet it-tieni parti favur, Kont kontra astenzjonijiet approvat. Paragrafu 89 fil-dokument eh, oriġinali favur kontra eh, dan din taddit tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu design għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. Paragrafu 110 ta' dokument oriġinali f'żewġ partijiet, ollu favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 109 tidju tiċċekkjaw fuq it-tieni parti tal-paragrafu 110 nifta l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. u ma taddix paragrafu. Imżu tollu jdejkom għaxin kalla jina ma nkunx naf. Paragrafu 149 ta' dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet. Jena naħseb li jaddi maħan iċċekja biex nkunu ċerti niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U jaddi paragrafu 145 l-emenda numru 1 u l-widejkom favur kontra astensjonijiet approvat. Mela, issa nivutaw il rezoluzjoni kollha kemmi niftaħ l votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. U nifraħ il-rapporter għax dan. Jaddi l-onoveru Metzerix. Issa immorru għal rizoluzzjoni dwar il-virus tal-Zika, l-epidemija, il-proposta tal-Komitat MV l-emenda 5 tal-paragraf numru 7 u l-idejkom favur kontra astensjonijiet ma tadix l-emenda numru 6. Iċċekjaw, Iva, l-emenda numru 5. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U ma jaddix l-emen, ma taddix l-emenda numru 6, eh, eh, u idejkom favur kontra astensjoniet ma taddix. L-emenda numru 1 tal-paragrafu 10, u idejkom favur kontra astensjoniet ma jaddix Paragraf Paragrafu 13 ta' dokument oriġinali f'żewġ partijiet eh, lu jdejkom favur kontra astenzjonijiet jaddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu numru 15 ta' dokument oriġinali għandna ħames partita hawnhekk l-ewwel parti. Ollu jdejkom favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti. Ollu jdejkom favur kontra astenzjoniet tal di tillet parti favur kontra astenzjoniet tal di ir-raba parti u idejkom fuq it-tillet parti ħan irċekkjaw ftit. Niftaħ il-vot fuq it-tillet parti. Votazzjoni chiusa. Nala il-votazzjoni u din taddi. Ir-raba parti, ollu jdejkom, favur, kontra, astenzjoni taddi. Il-ħames parti, ollu jdejkom, favur, kontra, astenzjoni taddi. L-emenda numru 2 tal-paragrafu 19, eh, ollu jdejkom, favur, kontra, astenzjoni taddi Paragrafu 19 jaqa, paragrafu 33 l-ewwel parti, eh, u li jdejkom favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Il-premessa emme tal-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa u tliet, l-emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet tanti. Issa nivvotaw rizoluzzjoni kollha kemmi Ollu idejkom favur kontra astensjonijiet taddi. Issa mmorru situazzjoni fil-Polonja, riżoluzzjoni dwar dan. Ma qabel komplu għad din il-rezoluzzjoni li qed nipproponu. Hawn proposta ta' aġġornament dwar il-vot min-naħa tal-Sur Kamal li xta' jitkellem. Sur Kamal, fidejk, idinna. Grazzi ħafna. Annom tal-grupp tal-ICR jiena nixtieq niproponi li naġġornaw skont ir-regoli eh, wieħed minja ħamsa u mija u design. Aħna l-tqajna mal-gvern tal- eh, gvern tal polonia l-ġimma l-oħra, Sur Mermens għandu jirmu jagħmel żjar oħra. Jien qed nipproponi ġġornaw dan il-vot għal wara żjara tassa li għandha ssir biex naraw li naraw li, li verament ikom id-dialogu mux noqodu biss aħna niproponu rizoluzzjonijiet fuq dak li nisimaw. Tajjeb li aħna inkomplu bejn il-dialogu bejn Kommissjoni Ewropea u l-Gvern tal-Polonja. Jena naħseb nistaw eh, naqblu ma din it-talba tiegħi li hija waħda modesta. Allora su questa proposta Iva, fuq din il-proposta għaw min xaħat favur. Is-Sinjura Nivdjevska. Fidejk, Sinjura. Grazzi ħafna. Sinjuri, fil-15 ta' jannar aħna tlabna l-Kummissjoni Ewropea biex ittina l-bażi legala għalfejn qed eh, tindaħal il-Kummissjoni fl-affarijiet interni tal-Polonja tlabna fuq li ma fuq li ma bażi ta' trattart kienet kienet dan l-intħil qatt ma rċevejna risposta imma aħna nafu li suppost risposta tingħata f ġimgħat. Il-Kummissjoni ma mhix kapaċi tgħidilna fuq li ma bażi ta' trattat qiegħda tindaħal għax ma jeżist ma teżistix din il-bażi kif il-Kummissjoni tindaħal fil-dan imur kontra il-prinċipju ta' trattati fuq tal-Unjoni Ewropea dan l-intħil jiena nagħmel appell biex il-vot jiġi aġġornat sakemm ikonna iktar indikazzjonijiet intom tridu tbidlu liġijiet fil-Polonja waqt li qegħdin tiksru l-liġi Ewropea. Jekk intom tindaħlu u tkunu ta' dannu għal Polonja tkunu qegħdin tkunu ta' dannu wkoll l-Ewropa. Iva, inti il-puntija kien ċarissimu, sinjura. Għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem issa kontra il-proposta ta' sul Kamal. Jiena nixtieq b'mod um li infakkar il-kulħadd preżenti hawnhekk li pajjiż huwa liberu li eh, jisieħed mal-Unjoni Ewropea. Ħadd ma jisfurzaħ jagħmel dan. Iċ-ċittadini jażlu jagħmlu dan, imma meta wieħed imbagħad jissieħeb ma jistax jibqa jagħmel li jrid, hemm bżonn jirrispetta d-deċiżjoni tur regoli tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri ma jistax wieħed mbagħad jala għajneħ ta' dak li kun qed jiġri. Danu ikun dover id-li istituzzjoni Ewropea għanda id-dover li tara x'qed jiġri fil-familja tagħha, il-Polonja hija parti mill-familja tagħna u aħna għandna interess li naraw fiex qed jiġu ċittadini tal-Polonja. Din iż-żoluzzjoni hija biss dak li ġara wara il-Konvenzjoni ta' Venezia li ħarġet riżultat ċar Għalek aħna irridu li l autorità tal-Polonja tirrispetta dan ir-riżultat. Grazzi l onorur Pittella. U issa naddu għalek għal-vot biex fuq il-proposta li naġġornaw dan il-vot kif għal sur Kamal. U se nagħmlu votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. u ma taddix għalek mela naddu biex nivvutaw rezoluzzjoni ta' ħames gruppi paragrafu 10 l-emenda numru 3 ollu jdejkom minu favur kontra astenzjonijiet ħaniċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. L-emenda rum numru 4 għanna nom vot nominali niftaħ il-vot. Votazzjoni ma loqa. ma taddix l-emenda wieħed tal-premessa P ollu jdejkom favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wara il-premessa pi, l-emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din l-emenda ma taddix. Mela, nivutaw issa r-rezoluzzjoni kollha kemmi għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u votazzjoni favur din bekġit ġiet approvata, grazzi. Allora, termina. Mela l-votazzjoni il-vot issa eh, spiċċaw naddu issa għall-ispjega tal-voti. Ħanistennew ftit lill kollegi li se joħorġu mill-kamra.